Ultimo annuncio. L-aħħar starija skont artiklu 2 wieħed paragrafu 3 tlieta l-komitat għandu din l-interpretazzjoni ta' artikolu 13 tal-regolament għal dak li inxaqsam il-kandidatura u dispożizzjoni ġenerali jekk ikun hemm president li jrid jiġi sostitwit u jekk ikun hemm kandidat wieħed biss dan irrit jiġi elett u president għandu ċertu dmirijiet illi wkoll ifisser illi l persuna tiġi eh, eletta jew ikun hemm skrutinju segret. U jieħu post il-viċi president illi qed jissost li jew postu. Jekk ma nix il-ħadd kontra din it-talba sal-ftuħ tas-sessjoni ta' għada din l-interpretazzjoni tiġi meqjusa bħala waħda